lil minu mandirizzati seduta ġurnata nawguralkom il-koll vjaċċi tajjeb lura lejn darkom u nittama illi tgawdu il-vaganzi tas-sajf u nerġgħu niltaqgħu b'enerġija ġdida mbagħad fil-ħarifa.